legali ta' 12 ta' Lulju proċedew bil-verifika tal-setat li Sur John Flack bl-onerta għal validazzjoni tal-mandat tiegħu minn 28 ta' Ġunju l-2017. Barra minn hekk kien hemm il-verifika setat ta' Onorevoli Ellison, Le Chavalier, View, Kan u Howard bħala unanimità tal-validità